Kollegi, il-punt li miss fuq l-agenda huwa stqarrija tal-Kummissjoni fuq l-istat ta' dritt fir-Rumanija. U l-ewwel net nixtieq nagħti eh, nerġa' nagħti l-mikrofonu li sinjura Jurova fisem il-Kummissjoni. President, membri onorevoli, il-Kummissjoni għamlita ċara l-Parlament u anki lil pubbliku li qiegħda segwi mill-qrib u bitħassib kbir l-iżviluppi tal-istat tad dritt fir romania Aħna għadna iktar minn darba illi ir romania eh, trid tagħmel ir-riformi terġa u dan għandu jsir urġenti, urġentement, u dan jfisser li nimxu l-qoddim u mhux lura u ma nistawx assolutament nipermettu li huma e, e, jerġgħu lura l-passi ta' riforma li għamlu fl-modi. il kummissjoni fil-klim anki tal-Viċi President eh, Timmermans e tkellem mal-President Danċila ħafna drabi eh, u kellu dialogi kostruttivi u l kummissjoni dejjem għamlita ċara illi il-klim biex jitkellmu biss mingħajr azzjoni konkreta minnaħa naħa tar-Rumeni mhux se eh, jwassal l-imkien. Il-kulleġġ tal-Kummissarji tkellem fuq is-sitwazzjoni u dispieċina najdu ngħidu li għatna mar nexxinniex nikkonkludu illi il romanija reġat l-ura fej post. Jekk jitħassib ħassib tagħna ma jiġux sodisfatti, il-Kummissjoni se jkollha tarġixxi u tuża l-mezzi għad dispożizzjon. Id-diskussjoni tal-lum miex fuq kwistjonijiet tekniċi imma u laqas biex namlu aġġornament ta' eh, ta' problemi identifikati. Eh, rajna li l-progress ma sarx u lanqas huwa fuq l-iżviluppi eh, ta' trasposizzjoni ta' direttivi Ewropej. U lanqas biex nitkellmu fuq l-erożjoni tal-fiduċa f'ħafna eh, proċeduri ta' eh, ħatra. Is-sitwazzjoni fuq il-proċedura eh, tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku illum qed nitkellmu fuq riski reali fir-Rumanija fuq l-istat ta' dritt u mod iktar speċifiku fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u l-ġlida kontra l-korruzzjoni. L-ewwel net il-emendi possibbli tal-orti kriminali u ta' proċedura kriminali u dawn il kwistjonijiet għandhom bżon ta' preparazzjoni ċara u konsultazzjoni mal-partijiet interessati u ridu nifmu eżattament il-konsegwenzi tal-bidla u anki l-azzjoni meħuda għandha tkun kompatibli mar liġijiet Ewropej kif ukoll eh, rakkomandazzjonijiet per eżempju ġlida kontra l-korruzzjoni, l-autoritajiet rumeni eh, kienu ikkunu eh, edin, eh, edin jihdu eh, riskju ek ma jamlu, ek ma jużawx dan il-proċess. U, u, u ma nistawx nipermettu li kunem din l-impunità għal nis eh, li huma eh, f'pożizzjoni ta' autorità. Eh, tini punt, fuq orti għolja tal-kassazzjoni u tal-ġustizja u għal follow-up tal-orti ta li talbet bidliet uh, fil-kompożizzjoni f'ħames imħalfin hemm kwistjonijiet gravi fuq dak li hemm bżonn għal follow-up u dana ma nistawx aħna nisseparawh mill-konsegwenzi potenzjali eh, ta' każijiet fl imodi illi eh, pratikament tista' anki tfisser eh, interferenza fil-indipendenza tal-ġudikatura Eh, se jkun hemm tfixkil eh, eh, importanti għas-sistema ġudizzjarja kif ukoll ħafna każijiet ta' korruzzjoni. It-tielet punt, il-kwistjoni tal-ħatrit tal-prosekuturi u bżon li jkun hemm sistem, sistema b'saħħtu indipendenti tal-ħatrat tal-prosekuturi. Dina mhijiex kwistjoni ġdida, imma checks and balances ġew eh, imdajfa. Il-proċedura hija kontroversjali ħafna fil-ħatra tal-prosekuturi, prosekuturi ġenerali u l-kap tal-prosekuzzjoni il-sezzjoni ta' prosekuzzjoni li edemmek biex tinvestiga fuq l-imħalfin eh, Eh, anki daw tkellimna fuqhom fir-rapport eh, anki mill-korp eh, ta' kontra korruzzjoni. Ma sadattant il-gvern qed jinforza din il- l-istruttura. Dawn l-elementi kollha għajmu tassib gravi u edin iwaslu għal tendenza verament ta' tassib is-sitwazzjoni fir-Rumanija hemm ħafna deċiżjonijiet li tieħdu bil-malajr u jekk eh, dawn ma jsirux il-Kummissjoni se jkollha taġixxi u tuża l-mezzi kollha a dispożizzjoni. Allora l-Kummissjoni tappella lir-Rumanija biex eh, tiprova tieħu eh, konsulta mal biex ikun issib konsens u e-, e-, segwi l parir tal-Kummissjoni mhuwiex tartwis e, e, biex il-Romania terġa' lura u tiġi lura lejn it-triq it-tajba. Thank you very much, nagyon köszönjük. Grace Ingeborg következik két percre Európai Néppárt. Issa nisimaw minant Ingeborg Gressle għal żewġ minuti, President, Kommissjoni, kollegi, Signori, Sfortunatament jiena ma nistax nilqa l-presidenza tal-Kunsell hawnhekk. Tkun ħaġa tajba kieku l-presidenza tal-Kunsill tkun hawnhekk Eh, eh, u propju Rumanija li hija eh, a kapo tal-presidenza tal-Kunsill. U huma għandhom ikunu għaw għax qed nitkellmu fuqhom għax ma kenniex din il-situazzjoni ta' dejjem sejra l-ar tal-situazzjoni tal-istat ta' dritt u nittama illi dan huwa kas singolu tkun ħaġa tajba jekk kiku l-SND għadġiet qabel u kienu iktar deċiżi fuq dan. Issa, e, aħna nitolbu li nibdew l-artikolu 7 anki biex niblokaw il-fondi għax qed naraw li l-istat ta' dritt qed e, jikollassa u l-gvern għandu jkun responsabbli għadha dak li qed jiġri f'din is-sitwazzjoni. U l-presidenza tal-Kunsill ukoll għandha tkun preżenti biex tisma' x'qegħdin ngħidu aħna huma e, il-problema unek hija l ġustizja indipendenti, korruzzjoni et naraw eh, gvern soċjalista illi kien involut u implikat f'ħafna kazi ta' frodi u l-SND għandhom jifmu din il-problema u għandhom jitkelmu fuq et naraw orti kostituzjonala kostituzjonali li għanda idea marbutin u et naraw anki il-proċessi ta' appell li et jiġu qed jiġu blokkati u anki proċessi oħrajn li qed jiġu blokkati. U allura fu dak li għandu xi mal-kandidati, għall-uffiċċji tal-EPPO sfortunatament il-Kunsill mamel pratikament xej fuq da biex jitratta din il-kwistjoni gravi ħafna biex jagħmlu sanzjonijiet kontra dak li qed jiġri hemm responsabilità li e- e- da maqsuma anki mal-Kunsill fuq dan speċjalment u din hija ħaġa assolutament inaċċettabbli u il-kandidat Franċiż u sfortunatament isna qed nistaħbew hawnhekk wara wara skużi u dina tinvolvi l-kredibilità tal-Ewropa biex ikun hemm proċess ċar eh, fil-proċess tal-ħatra tal-prosekutur pubbliku. Grazzi, għanna blue card, signora Gressle. Taċetta? Grazzi tal-li accettajt din l-intervenzjoni. U jina nistan nagħmel din il-mistoqsija bl-Ingliż u hekk trid tista' sistema tal bil-Romen Sinjura Greslef, fl-intervenzjoni tiegħek inti għamilt kritika għawija fuq il korti kostituzzjonali fir-Romanija. Jena nixtieq nistaqsik jekk inti tistax tispiega l rumeni illi il-membri tal-arti kostituzjonali f'pajjiżek kistaw ikunu jihdu sem f'da. Kollega, grazzi ħafna tal-mistoqsija. Jiena maħċ eh, kif qed int imma naħseb li rridu ngħidu li huwa importanti li nidefendu l orti kostituzzjonali li għadha taħt pressjoni onesta nista' ngħid ukoll illi wasal il moment illi soċjalisti jieħdu pozizjoni fuq din kwistjoni partikolari u għaliex jisparixu specialment il-issa illi hija kwistjoni rumena u għandu jkun hemm ċarezza fuq il-fondi mill-Unjoni Ewropea fejn huma sejrini anke għal qorti tal-awdituri u għaċċar li l-grupp SND hawnhekk għandu jadotta pozizjoni ċara ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari, mux jitilqu mill-awla meta nitkellmu fuq ir-Rumanija. Grazzi ħafna. Grazzi, inkomplu d-dibattitu għal minuta u nofs is-sinjura is-sur Widenholzer għal grupp soċjalista. Jena nishtiq ninnota illi għonek eh, il-President eh, eh, jippresjedi mux is preda. <clears throat> Il-Presidenza Rumena fil fat għamlet ħafna fi żmien li kella a dispożizzjon u minkejja anki ħafna u nixtieq nitlob li surpreda jismani u juri disciplina u hija ħaġa stramba li qed niddiskutu din il-kwistjoni eh, eh, urġenti, mhux l-ewwel darba li qed niddiskutu fuqha f'Novembru fil-Parlament għamel għadda riżoluzzjoni u qal li hemm bżonn eh, li situazzjoni ta' riforma fil-Rumanija m'għandix ta' fetwa l-indipendenza tal-ġudikatura. Il-checks and balances għandhom isiru u l-indipendenza għanda tiġi eh, rispettata. Sfortunatament, però l-appelli tagħna eh, ma, ma uomx. Miex kwistjoni kontra Romania hija uh, eh, il fat li l-liġi tajt ek il-taddim tal-liġi hija pilastru fl-Europa u, u, u dinja parti anki mill-kriteri ta' Kopenhagen illi aħna ninsistu fuq dan ma jfissirx li qed ninterferixxu fl-istat fl-affarijiet interni tal-istat hija fidej ta' kulħadd fidej kulħadd. Ehm, il-prinċipi komuni tal-istat ta' dritt għandhom ikunu eh, bbażati fuq id-dialogu dan huwa l-messaġġ tagħna. Uh, u dan huwa l-uniku mod fejn l-vant u l-ponent jista' jimxi fl-imkien. Grazzi ħafni ħafna u issa nisimgħu minanti Sinjora Makovej eh, fisem li sijar. Grazzi, fil rumanija hemm grupp ta' politiċi korrotti u li huma eh, mexxejja Mr. Dragma illi ġi ikkundannat u qed jerġa' u qed jerġgħu jipposponu anki il kawza tiegħu qegħdin ibidlu l-liġi, qegħdin edin e, jaksu l-imħalfin u jisottomettom għal politika edin jiddistruġġu l-qalba tal-demokrazija għax hemm ħafna korrotti li qed jħarbu l-ġustizzja hemm 20,000 persuna 20 miljon persuna illi eh, eh, eh, mumiex edin jibbenefikaw mill-istat ta' dritt f'dan il-pajis. Aħna ġejna rajna tear gas, grenades, anki bullets tal-plastika. Aħna it-triq tagħna hija Ewropea aħna qed naraw li l-pajjiż qed jikollassa hemm ħafna nis eh, eh, disprati eh, il-president u l-prim ministru huma qegħdin jagħmlu xejn huma ftit daw huma kull huma ftit nies li qegħdin jissostnu mal-poter u l-Rumanija qiegħda tersa lejn dittatorjat kriminali. Eh, u hemm miljuni ta' Rumeni li telqu mill pajis Il-rapport il, tagħna mal-Ewropa hija verament eh, negativa ħafna xaħna eħxna eh, fuq il-marġini u dan huwa l-aħħar opportunità li nistgħu nieħdu. Aħna rridu morru lejn l-Ewropa u nibqgħu fl-Ewropa. Sophie Entfeld għal tliet minuti. Grazzi, Signora President. U grazzi anke, Signora Kommissarju. Nibda billi najt li jena naqbel ma Signora Gressle meta kritikat il-fat li il-Konsil mhuwiex preżenti anke għaliex qed nitkellmu fuq il- e, fuq e, il-Romanija. ċaċ e, pulix issa, ċaċ pulix wara li illi nispiċax forsi ma taqblux ma kull ma senajt. E, anki il-sur e, Timmerman Timmermans huwa pre, mhuwiex preżenti. Huwa suppost responsabli fil-dawn il-kwistjonijiet e, x'kien qed jagħmel f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-Kummissjoni preżentat komunikazzjoni fuq istat ta' dritt u s-sur Timmermans eh, ma, laqas ġi fil-komitat libe biex jipprezenta iħallija fidejn is-servizz ċivili. X'qed jagħmel għaliex mhuwiex hawn l-lum u x'għamel f'dawn l-aħħar ħames snin. Jiena E, issa mdejqa li konna dibattiti minar il-persuni li huma responsabli. Illum qed nitkellmu fuq il-Romanija, għada se nitkellmu fuq l-Ungerija u soċjalisti kritikaw li PP. Naf li ħafna minnkom anki e, e, qed tikkritikaw is-sitwazzjoni naf li sinjora Gressle hija sinċira u onesta di mhix kwistjoni partiġana, dina hija fuq il-valuri tal-artiklu 2 fit-trattati li jirrigwardaw lil kulħadd eh, e tkun xi tkun il-fema politika tagħna. U jiena eh, ma nistax nifhem sentejn u nofs dan il-awla adottat proposta, pozizjoni għal biex ikun impatt eh, eh, eh, biex ikonna mekanizmu ġenerali li kopri l-istati membri kollha u l-Kummissjoni. U mhux qed l lilek, Sinjura kommissarju, imma Sur Timmermans huwa responsabbli hawnhekk. U għajajt aħna nix bżonnu da għax għandna kollox fil-kaxxa tal-oddu. Le, mhux vera. Is-Sur Timmermans Eh, huwa eh, Spitzen kandidat, u anki Sur Weber huwa Spitzen kandidat. Jena nixtieq nkun naf minnant dawn il żewġ Spitzen kandidat li huma tnejn assenti, wieħed bħala membru tal-Kummissjoni u liħor bħala kap tal-IPP. Eh, x'se jagħmlu jekk huma jiġu eletti u jkunu kap tal-Kummissjoni. tal kummissjoni tal E, e, e' sur Weber pala President tal-Kummissjoni se jagħmel dak li huwa e vota fuq li jkun hemm dan il mekanizmu ta' kontroll f'idejn l-Istati membri kollha. U ċar hawnhekk u senala il-grupp tiegħi l-Alde aħna distanzjajna ruħna e, mill-gruppi l-oħrajn u mill-grupp li huwa fil-gvern fir-Rumanija. Eh, anki imħabba illi ma ma poġġawx il-żwieġ <coughs> eh, eh, u l-unjoni ċivili u aħna dizappuntati ħafna fuq it-tentativi illi huma qed jippruvaw jagħmlu prevenzjoni għal partiti ġodda biex jidħlu fl-elezzjonijiet. Sinjora President, aħna irridu ninsistu fuq dan il-patt ta' DRF fal-perjodu li jmiss. Grazie. Preda, are you expecting expect, accepting it. Aw eh, karta blu minn anti surpreda taċċetta? Jiena naqbel bisih ma din il-kritika tiegħek tal-Kummissjoni sur timgħu nifsu imma u ma rridx naqdam il-diskors eh, eh, partiġanat imma il-mexxej tiegħek tal-fazzjoni tiegħek fer xoħtat ma qal xejn li fmilux fuq il-sitwazzjoni fir-Rumenija Jiġifieri di mhix bdiet sa bdiet ta' inha tliet xhur li bdiet il-Presidenza meta aħna nistaqsejn jagħmel kemm xi ħaġa, intom ma mintu xejn dwar di. Issa qed toqgħod tagħmel kalkolu elettorali issa, intu kol. Għalfej mela, Sir Verhofstadt ma qal xejn għanħabba li għandu xi biberija personali jew privati li huma aktar importanti issa? You've got it completely. Inti ma fimt ċej. Aqra il-minuti tal-awla. L-atteġġament tal-alde kienet xaqra, kiku li pipi kienet kienet eh, koerenti ma Sor Orban, ma konniex b'din is-sitwazzjoni li għanna fl-Ungerija. Aħna kritiċi ta' dak li ġara fil-Rumanija. Ħadna eh, id-distanzjajna ruħna mill-partiti eh, li huwa fil-gvern fil-Rumanija. U u tlabna lil partiti l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex tespellihom mill-familja tagħhom. Imma aħna il-prinċipji tagħna nirrispettawhom u mhux bħal l-IPP li s xorta għada ma ħadiċ eh, ma distanzjaċ ruħa mill-Sur Orban. U jiena personalment kont parti personalment sur preda fid-dibattitu fuq ir-Rumanija u jiena kont kritiku u nitolbok tkun kritiku anki eh, fuq il-membru tagħkom is-Sur Orban. Grazzi ħafna Issa, sur, eh, signora Sargentini, pero għawnek għawnishti il-sur Bostinaru jiexti jgħamil eh, blu karda signora Entfeld, taċetta, Iva. Grazie Grazie ħafna kollegi distinti. Zewċ mistoqsijiet osra ħafna għalik. Inti taf kemm il-darba il-Qorti Kostituzzjonali Rumena e kondannat l-azzjonijiet tal-Prim Ministru li kienet ko kontra li kostituzzjoni antikostituzzjonali. Umbat hemm dan il-każ li inti taf bih il-akkuża ta' abus ta' uffiċċju illi il-xida l-iktar importanti li tiġi minn min żewġ prosekutiri fil-Direttorat Nazzjonali Antikorruzzjoni li qegħdin jixdu kontra tagħha huma l-iktar xida importanti. Kif tista' titkellem fuq korruzzjoni f'dan il-każ? Jiena m'iniex se nidħol fid-dettalji tal-każ tal-qorti imma fl-opinjoni tiegħi sakemm nafjen eh, Triduni tħalluni nitkellem, eh, nista nispiċċa għandi 30 sekonda u nofsom diġawż eh, ġaħdew. Jina naf illi l-orti diġa permettit il-sinjura tivjaġġa u titkellem, imma għawnek l-argumenti huma L-argumenti li qed tużaw mhumiex qed itejbu situazzjoni għax hawnhekk għandna situazzjoni verament ħażina ħafna. Aħna rridu hawnhekk stat ta' dritt mhux għall-Unjoni Ewropea biss imma għall-Unjoni għall-Rumanija. Għax għax irridu e, għax suppost il-Romanija għanda e, stat ta' drittu għanda autorità li huma e, notfa u mandomx korruzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Bek naddu għad-dibattitu. Signora Sargentini mil ħodor Grazzi ħafna, President, l-istat ta' dritt mhuwiex ta' xellugju tal-lemin estrem, eh, tweġan li nara li l-gvern ta' Rumen jappoġġa l-gvern tal-Ungerija fejn miex qed poġġi l-rapport dwar l-Ungerija fuq l-aġenda, kulħadd għala din iżda punt kbir li l-Presidenza minn Rumanija miex hawnhekk dak laqast temnu anki l-Presidenza li jete de leġitimizzar tal-kandidat tal-EPO. U bekk Dana qed għal proċess kollu kemm hu il-ġlieda kontra korruzzjoni hija kruċjali fl-istat ta' dritt u għandna eh, pajjiż li eh, sejjer lura mod serju u qed eh, huwa l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew bħalissa stess tuni eżempju. Per eżempju, ġannar tal-2011 meta l-gvern kien tal-Ungerija kienet Presidenza tal-Kunsill nofsena fej ma sar xejn. Għandkom tisħu sitt qabel l-elezzjoni Ewropej u għandkom dan pal eżempju. Grazzi ħafna. Il-lejla tajba lil kulħadd. L-nef li batn għal INF. E INF. E ma jinsax fil-kamra u beknati l-kelma l-onrevri l-nef sal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea hija unjoni ta' pajjiżi li jingħaqdu biex jiġġieldu gwerra u biex eh, flimkien jingħaqdu biex ikunu qawwijin. Iżda dan huwa minnu biss meta dan ikun bażat fuq eh, sisin qawwijin tal-istess tal valuri. U din hija sfida kbira llum il-ġurnata. Rajna illi kien hemm nuqqas. Laqas kien hemm reazzjonijiet mill-Kummissjoni. U meta naraw il-Polonja, suppost kienu suġġett tal-proċedura tal-artiklu 7, meta jkollok pajjiż bħal rumanija u bħal Malta. Dawn eh, ma tantx jieħdu attenzjoni iżda għanna nħarsu lejn il-belt u Bukarest qed jiġri u m'għandniex ikonna żewġ standards nistaw biss inkunu kburin bil-Unjoni tana jek ikonna l-istess standard għal kulħadd. Dan m'għandux ikun każ tal-min huma l-ħbib tiegħek fil-rati u fil-każ tal rumanija u anke fil-każ ta' Malta wkoll. L-Unjoni Ewropea għandha intervjeni darba l dejjem. L-Onorevoli Nika issa. Grazie ħafna. Signora President, sfortunatament dibattitu elettorali ieħor illum u m'għandniex fatti sodi li jissemmu fil-gwad ta' Rumanija. U għal darba oħra qed niġu sforzati ngħidu l-verità u nisfidaw il-biċċa kbira tal-gideb illi il illum. Stess, l-istat ta' dritt, pereżempju jekk ma jkollokx id-drittijiet u libertajiet ta' ċittadini tiegħek m'għandekx strat ta' dritt fl-2009 il-prosekutur Rumanija firma il-protokoll sigret mal-servizzi eh, sigreti. Fl-aħħar sentejn aħna smajna ħafna frigwat ta' sensiela sħiħa ta' protokoll segreti tal-servizzi segreti u, u rumeni kienu ħafna Ewropej kienu kienu terrorizzati fejn saru jafu dwar dawn il-protokolli segreti li kienu qed waslu għall abbużi u ħafna inġustizja. inġustizzja. Rumeni jobodu il-double eh, standards fil-ġustizzja jibodu dan l-istandards doppji f'kull eh, qasam tal-ħajja il-prodotti ehm, falsifikati li eh, qed jerqu l-su li qed perikolaw il-saħħa tan-nies eh, dawn ma daħlux fi żona ta' Schengen tara il-kjujiet tal-Rumeni li jkunu qed jagħmlu kjuż fl-ajruporti u 80% tar-Rumeni kollha jgħidu li dan dinja tal-mistħija tar-rabja u dak li sar fil-qasam tal-ġustizzja mhuwiex aċċettabbli. Irridu imwaqfu abbuż simili fuq it television kuljum jum wara jum semgħu ħafna xhieda dwar dan u l-Rumeni huma sensittivi f'din kwestjoni għax kienu um, kienu abbużati taħt il-komunisti u issa ma jridux jaċċettaw li il-prosekuturi għet jisim għet segreti qed jitlu u huma qed jiġu rikattati huma jridu jkunu ikollhom l-istess trittijiet pal ċittadini l-oħra fl-Unjoni Ewropea huma ma jaċċettaw diskriminazzjoni li għabbażata fuq xejn u mhix ma l-omx. U dawn Rumanija jisħoq ila iżjed u Rumeni u koll. Grazie ħafna. Sinjura Weber għal minuta. Jek joġbok. Grazzi ħafna. il rumanija tinsab fil-mekanizmu ta' kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-politiċi Ewropej ġew eh, Rumeni ġew uh, ġew kritikati fid dan il-mekanizmu tal-prassi illi morru kontra l-ġustizzja. Iżda, xiftit ta' ġematilu, il-mexxejja fil-Parlament Ewropew saqsew l-autoritajiet fir-Rumanija u anki l-Orti biex iwaqfu investigazzjoni kontra ċittadin Rumen illi id-drittijiet tiegħu kien eh, kien kienu ġew u l-ġitijiet proċedurali ġew ġew osservati l-autorità li tigarantixxi l-indipendenza tal-ġustizzja ddikjara li Tajani Weber u Hofstadt permezz tad dikjarazzjoni tagħhom għamlu pressjoni fuq l-imħalfin nazzjonali li kienu qed jaħdmu f'dan il-każ fuq dan il-każ u majnaw l-indipendenza tal-ġustizja. Eżis kollegi Ewropej u wasal ismin biex inwaqfu dawn l-istandards doppji u nibdew inġibu ruħna bil-mod kif inti titlob il-politiċi l-oħra biex iġibu ruħom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Weber issa l-Onorevoli Preda, minuta nos. Grazzi ħafna, eh, President. Jiena jiddispjaċini ħafna li ma uħat hawnhekk fisem il-Gvern Rumen anki jekk qed ikollna dibattitu preċisament fuq ir-Rumanija ma jinstabux hawnhekk biex jirrappreżentaw il-Presidenza tal-Kunsill. Tana juri eh, l-istmerrija tagħhom lejn l-istituzzjoni tagħna u lejn il-Kunsill stess. U vera ħasra ta' dispieċiri li bl-ewwel Presidenza eh, Eh, Rumena ninsabu f'din is-sitwazzjoni. ħadd kellu jkun hawnhekk. Sfortunatament, il-reġim ta' Bukarest Madux reġim assoċjat mal-istat ta' dritta il-maġġoranza li kienu qed imexxu dan il-pajjiż mill-2016 għamlu dak li ġie diskrit mill-Mr. Nika għamlu pressjoni fuq il-imħalfin fuq il-prosekuturi ħolqu anki um, istituzzjonijiet biex jisforzawhom jirrevedu id-deċiżjonijiet la eh, kienu finali biex iwaqfu l-prosekuzzjoni eh, kontra fuq in-nies għall korruzzjoni u anke biex isalvaw il- dak il-karattru ridikolu li meċi l-partit tagħhom eh, bnedem li ġi nata sentenza darbtej għal korruzzjoni u rini pajis ieħor fl-Unjoni Ewropea fejn il-partit li qed imexxi jkollu mexxej simili bħal dan mexxej li baqa fl-uffiċċju tiegħu fil-ħatra tiegħu wara li ngħata sentenza darbtej li ingħata premju għal asser fl-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu napoċaw din koalizjoni ta' dawn il-persuni li jixtiequ iqerdu l-pajjiż, Signora Grappini, Grazie ħafna, President kollegi. Osservazzjoni minn għandi. Dan il-dibattitu qed ifalli. Kummissarju, nistgħu naraw bin-numru ta' ta' nies li jinsabu hawnhekk 20 persuna biss u il-mexxejja kritiċi u ma jinstabux hawnhekk huma godardi dawn Sur Weber għandhom jiġu fil lurmanija f'pajjiżi u jgħidu lill-gvern tiegħi biex jieqfu kas waqfu kas li kien pendenti dim rati kummissarju tafsew li fil-qasam tal-ġustizja ma ma ma, ma tistax issejjaħ eh, gvern biex jagħmel xi ħaġa anki jekk inti uffiċjali Ewropew u l-interventi tal-uffiċjali Ewropej Um, affettwaw b'mod negattiv il-ġustizja fil rumanija Il-Rumeni ma jifmux għaliex ċerti uffiċjali, ċerti membri tal-Parlament Ewropew rridu jindaħlu f'kazir pendenti dim il-rati tagħhom. Tajjeb, aħna ninsabu f'kampanja elettorali iva. Nifem, sorpreda għal li intkom ukoll tinstabu f'kampanja elettorali u bekk il-PPE qed tipprova tikseb eh, xi ħaġa fil-kampanja kummissarju għajt li l-Rumeni, jina nishtiq li tajdilom l-Rumeni, laqas tajt eżempju wieħed tal-ksur kontra l-istat ta' dritt, laqas wieħed il-gvern għandu prezidenza ta' suċċess, inti jiddispjaċik li kellhom suċċess eh, li lestaw daqshekk files għaliex qed tagħmelek. Is-sena li għaddit kena riżoluzzjoni, riżoluzzjoni li ma kienix eh, ġusta kien hemm xi ħaġa fil-riżoluzzjoni li ħadd ma kienet jajda kontra xi pajjiż ieħor il-kap tal-istituzzjoni eret il-ġustizja hawnhekk qed nitkellem dwar il ħajt tan-nies, dwar il-luf ta' ta', ta, ta kazit rati li anki inti li jridu jieġaw jibdom il-bidu, aħna se nagħmlu inħallu dawn in-nies f'din l-inġustizzja min qed tipproteġi Rumanija mhix persuna waħda hija 20 miljun persuna. Dan li preda issa. Jekk jogħġbok nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Ħokmak għal-minuta. President il-twaqqiet tal-indipendenza tal-ġudikatura, il-majnament tal-prosekuturi, illi inti qed tipprova legalizza il-korruzzjoni, il-ġlieda mhux kontra l-korruzzjoni iżda kontra dawk li jiġġieldu l-korruzzjoni li teħles mill-mexxejja tal-awtoritajiet indipendenti li huma skomdi għalik li eh, tipprojbixxihom li eh, jħorġu mill-pajjiż ovvjament dan huwa l-kullas tal-istat ta' dritt. U dak li jinkwetani hawnhekk huwa li żjed huwa eh, huma ċaħdiet. Iżda għandi ngħid l-Onorevoli Vidus Hossam illi iskiet mill-grupp ta' soċjalisti qed jajat f'widnejna. Il-kontribut tiegħek hawnhekk illejla ma kienx wieħed ta' barra minnaw u se ngħidilkom għaliex id-difiża tal-istat ta' drittu tad-demokrazija miskont il-kuluri tal-partit, l-użu ħażin tas seta' fil-Flugerija jew fil-Polonja mm, ma jiskużawx ma jiskużax eh, l-użu tiegħu fil-Rumanija. U jiena eh, l iskiet tagħkom qed jgħajjat qed tużu ħażin l-obbligu pubbliku tiegħek tagħkom illi illi tiddefendi l-demokrazija inti bħala l-mexxej tal-grupp ta' soċjalisti dak huwa ħażin li qed tagħmel. Rorevli Saroma. għal-minuta u nofs issa. well, where on earth is... Grazzi. Fej jinsab, Viċi President Timmermans? Fej, fejnu? no? Fejn, fejn, fejn fejn hija l-Presidenza Rumena, laqaset narom, laqasumma l-Unjoni Ewropea kienet mibnija biex, biex inħarsu l-istat ta' dritt u l-prinċipji demokratiċi u l-paċi bħal kollegi tiegħi tal-PPE jiena mħasseb sew frigwad tal-istat tal Stat ta' dritt u l-iżviluppi ta' dan l-aħħar fir-Rumanija. Ma nistgħux naċċettaw il-tentattivi kontinwi tal-gvern hemmhekk eh, biex ibidlu l kodiċi penali fejn qed jimmiraw għad-dekriminalizzazzjoni ta' korruzzjoni progressivament ma nistawx naċċettaw il-tentativi kontinwi biex jindaħlu fl-indipendenza tal-ġudikatura eh, sezzjoni speċjali tal istħarriċi li jagħmel pressjoni fuq l-imħalfin u l-prosekuturi dana għandu jitwaqqaf id-difiża tal-istat ta' dritt u li nħeġġu l-gvern ta' Rumanija li jieqfu jaġixxu b'dan il-mod għandu jiġi konsidrat bħala l-ola priorità l kulħadd hawnhekk. Jiena nagħti perir l sinjura Intfeld biex tares sewna id-deċiżjoni tal-PPF e tal-20 ta' Marzu fi Brussell. Ma naħsibx li l-kommenti tiegħek qed iservu eh, qed jagħtu ġustizzja sieħa lil dak dik id-deċiżjoni. L-Honorable Bolsonaro, jekk joġbok stena minuta, inti tlab tal-punt ta' ordni, point of order, danna se jkun biss point of order, ebda komment. Iva, grazzi. Jiena nixtieq infakkar il-kollegi fil-PPF, e, forsi ma kienu hawnhekk. Kien hemm deċiżjoni li ttieħdet tal- kunsil biex il-kunsil ma jkunx prezenti dik hija deċiżjoni meħuda mill-presidenza tal-kunsil eh, saqsu il mexija ta' grupp tiegħek eh, eh, saqsu dak li ġara bil hemmhekk qabel ma tikkondanaw il-presidenza l-gvern. Danna ma kienx parti mill-regoli skont il-proċedura. Il-kellim li jmiss jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Signora President Signora President, eżis kollegi, ir-Rumanija hija hija eh, pajjiż Ewropew, in-nies hemmhekk iridu l-libertà, l-ġustizzja, l-istat ta' dritt, il-valuri Ewropej għal ħafna snin, mijiet ta' luf ta' persuni eh, ħarġu fit-toroq biex defendu l-valuri Ewropej u l-politiċi għandhom l-obbligu li jissimgħu dak li qed jingħat min-nies u l-politiċi ma jistgħux ibidlu l-liġijiet fl-interess tagħhom miljuni ta' persuni deċenti, rumeni deċenti ma jridux l-amnestija, ma jridux il-maħfra ta' dawn il-korrotti u bekk nitlob li il-gvern rumen jimplementa l-deċiżjonijiet kollha tal-Komissjoni tal-Venice ta' Venezia u tal-Komissjoni Ewropea tal-MCP. Il-gvern rumen irrid jisma dak li qed jingħat min-nies u għalhekk il-President Johannes fit-22 ta' Mejju ddeċieda li se jkun hemm referendum fejn qed jagħti l-opportunità li ċittadini Rumeni biex jesprimu l-xewqat tagħhom fil-rigward ta' ġustizzja jistgħu jgħidu le għall amnestija għal maħfrit u għal għal tibdi l bidliet eh, fil-liġi penali. Il-liġi penali għandha eh, timbidel fejn jietu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-magistrati, tal-NGOs u anki tal-imsieħba Ewropej. Jiena tlabt il-Komissjoni Ewropea eh, Rumena biex tappoġġa l-nies tagħhom fil-silta tagħhom għall ġustizzja fil-valuri Ewropej. Hemm karta blu, taċċetta? Mis-Sinjura Grappini, taċċetta? Grazzi ħafna. Kollega, eh, jien għandi mistoqsija għalik, inti qed illi liġi qed jinbidlu mill-lejla n-nar. Tista' semmi liġi waħtanija għajra għal dak li sur konox semma meta sur Signora Bruno kienet eh, Ministru. Taf b'xi liġi oħra li nbidlet mill-lejla n-nar, grazzi ħafna Signora Grappini għall mistoqsija tiegħek għandek sensilla twila tal-ordinanzi ta' emerġenza li naħarġu mill-gvernijiet eh, l-ewwel fis-17 ta' jannar eh, l-ordinanza 13 mijiet ta' luf ta' persuni un bat ħarġu biħġarhom l-għada biex iwaqfu l-silta kontra l-korruzzjoni. Grazie ħafna. Madam Jahuk. Naddu s-sar kaċ għaj. Grazie ħafna President L-ewwel qabel kollox nixtin ngħidilkom li jiena naf, eh, jiena Ungeriża naf xi ġifieri dan il-dikirazzjoni għandha standards doppju u saru ħafna akkużi kontra l-Ungarija, issa għanna akkużi kontra l-Rumanija, u issa qed naraw ħafna drabi kif ir-Rumanija Eh, avanzat meta niġu għall-integrazzjoni tal-fqar. Qed naraw sitwazzjoni ta' kriżi fl-Ewropa kollha, ħafna qed jinbaqtu l-barrax eh, il-flus tal-Unjoni Ewropea mhux qed jaslu eh, malajr tal-postijiet. Jien nixtieq nitlob lill presidenza Rumanija biex flimkien mill-Konsillu u l-Kommissarju inklużi Sinjura Krezzu biex niżguraw li il-flus mhux użati fil-fondi strutturali jiġu użati ta' malaj biex jgħinu l-dawk iċ-ċittadini fl-Ewropa li mhux qed jirċievu l-flus mill-Unjoni Ewropea li eh, supposti morandu ma xem diffikultajiet fil-burokrazija. Allora kjoġbok, eh, għanna niprovaw, ma daw in nis ma jiġux eh, mibaw tal-barra. L-Onorevoli Kristjan. Grazie ħafna President, Kommissarju. Is-silenzju tiegħek quddiem każijiet ta' abbuż fir-Rumanija hija ħaġa li twaħħixna. L-lan tal-partit tiegħi huwa li nikkonsolidaw il-proġett Ewropew u neliminaw l-iston standards doppju li intu tittolleraw il-populiżmu u l-estremizmu qed jeddu l proġett Ewropew. U dawn ġejjin mill-fatt li l-burokrati eh, Ewropej huma mbeda kompletament bir-realtajiet fil-kapitali Ewropej. L-attitudni tal-Kommissjoni lejn il-Rumanija u l-Nsivija, il-Rumatuzzjoni tal-Rumanija u reputazzjoni tal-Kommissjoni huma affettwati eh, ħafna. Il-Kommissjoni qed tipprova tindaħal f'kwestjonijiet li huma interni fil-Romanija bħalli tempju fil-qrati, ħaġa mhux aċċettabbli. Nitlobkom li ma tkomplux eh, tindaħlu fil-rati fl-istati membri. Intkom qed tużawna biex tkunu tistgħu tigwadanjaw xi ftit punti fil-kampanja elettorali tagħkom. Grazzi, hekk jogħġbok aħlaq. Skużani, il-catch li għaj hija ta' minuta, għandkom turrispettaw il-ħin allokat. L-onorevoli Jurak. Grazie ħafna. Il-Kummissjoni hemm bżonn tieħu l-miżuri li hemm bżonn. Din il-Kummissjoni issa mhux se għandha ċans tieħu iktar miżuri, diġà għamlet ħafna, issa baqa biss ix-xogħol ta' qabel l-elezzjonijiet aħna tlabna li mhux ta' sur Timmermans. Imma għar-Rumanija sitwazzjoni hemmhekk mhix faċli hija daqshekk diffiċli meta wkoll jibsta' jqabbilha mar-Renju Unit kull tip ta' korruzzjoni hija ħażina e, imma dak li qed nisma' fuq il-korruzzjoni anke l-korruzzjoni żgħira xorta tibqa' xi ħaġa ħażina. Dak li qed idejjaqni imma hija meta nisma' fuq is-sorveljanza ta' ċittadini dawn l-affarijiet mhux suppost li jsiru. Imma hija problema tar-Rumeni wara kollox. l Nikolaj. Signora President, partitu fuq il stat ta' dritt li huwa l-pilastru tal-Unjoni Ewropea u l-fatt li xaħat ma jattendix fis-sellim qed juri nuqqas ta' rispett lejn l-istat ta' dritt u dak li qed isir huwa demokrazija. Jew inkella tħoss li dan huwa dibattitu li jista' jwassal li inti eh, titlef eh, ir-rispett. Dibattitu ma tantx jiġri sustanza u issu naraw film ta' Spielberg mill-ġdejt ħadd eh, ġi eh, kondannat għal dak li kien jemmen fih, dak li għamiltu l-lum kummissarju kiku kellum id-deċenza li taraw x'qed isir fil-Rumanija, taraw l-ebda, l-ebda l-liġijiet ma saru, qed jiġu kritikati għal liġijiet li għamilna. Nifhem li n nis iridu jkomplu fil-pożizzjoni tagħhom, imma tittifhem li dat-tip ta' komportament joħloq eh, spazju bejn eh, vojt bejn l-istituzzjoni Ewropej u ċittadini għalhekk m'għandniex m'għandniex nagħmlu populiżmu u messaġġi elettorali. L-Onorevoli Morvej. Grazzi ħafna. Fil-risposta li il-Komissarju Jurova għandi mistoqsija. Taf, signora Jurova, eh, Siex van Bekke u Rumanija u Zxuġ għedin jiffraċċaw proċedura kriminali. Dan huwa eżempju tajjeb ta' fejn il-politika qed tipprova tagħmel pressjoni fuq ġustizzja kriminali. U aħna qed nerġgħu ngħixu mill-ġdid iż-żminijiet bolxevik tal-bolxevizmu fej inaqdu mas servizz segreti u nis fil-politika li kienu jużaw il-ħabsijiet u mezzi kriminali oħra biex jottienu l-oġettivi politiċi tagħhom. Fil-każ ta' daw żewġ ċittadina qed naraw proċedura biex jippruvaw jikkriminalizzaw tnejn min-nies li kull ma qed jagħmlu kienu jiġġieldu għad-drittijiet tal-ċivili tal-Ungeriżi u jikkonsidraw li huma edewa. Taf dwar da? L-Onorevoli Popa. Issu Popa. Grazie ħafna President, Kommissarju. Sfortunatament, fl-aħħar mill ħar dan mhuwiex dibattitu huwa festival għal raġunijiet finijiet elettorali. Bħal dawk in-nies li bdew dan id-dibattitu, eh, dak li rridu jagħmlu hawnhekk. M'hemm xejn konkret, m'hemmx l-ebda sustanza. Ġat, għad marriċ neħtlu f'dettalji konkreti, ħadd mill-lider ma jrid jidħol f'dettalji konkreti, kull ma ridna nitkellmu dwar biża u tħassib u riski, aħna eh, l-Kummissarju għandna għanna tħasbu għanna nitkellmu dwar riski meta eh, rappresentanti oljien tal-Unjoni Ewropea minn l-Strasburgu jgħidu l-maġistrati fir-Rumanija x'għandhom jagħmlu. L-istat ta' dritt fisser li l-ġustizzja segwi il-perkors tagħha u mhux tipprova tiddett'ala Indipendentement minn dak li intemma, nistgħux ngħidu li l-sistema ta' ġustizzja x'kif għandha taġixxi. Grazie ħafna l-Onorevoli Patadell. Grazie ħafna, President, Komissarju. Mistoqsija, meta nitkellmu dwar stat dritt, qed nitkellmu dwar l-rispett ta' drittijiet u l-libertajiet ta' ċittadini tagħna, naħseb li dan huwa eh, li għanna f'moħħna, dak li qed jipprova jagħmel il-gvern tar-Rumanija jridu eh, sistema tal-ġustizzja li hija ġusta fej ċittadini hum rispettati fejn m'hemmx abbuż mill-prosekutur fej il-ħajiet u l-karriri mhumiex ehm, kisra. Għalhekk il-messaġġ tiegħi lejn il-forzi politiċi kollha fil-parlament li qed jużaw l-Rumanija bħala slogan fil-kampanja elettorali tagħhom. Eh, min jivvota jivvotalik għax kredibli eh, u mhux ħaġa aċċettabbli li f'kampanja elettorali ikonna dibattitu li attakka il-politika interna ta' stat membru u standard doppju u mhux ħaġa aċċettabbli. Dak li jiġri hawnhekk huwa loba politika li hija ta' dannu għal kredibilità tal-Parlament Ewropew. Onorevoli Giacono. Merci. Euh, Grazie ħafna. ma diffiċli nifhem kif qed nitkellmu fuq xi ħaġa stat ta' dritt. Alla volja dan l-istat ta' dritt m'għandniex tifsira adekwata ta' kemm il-politika kriminali hija kompetenzja nazzjonali u hemm differenzi kbar bejn sistema ta' ġustizja tal-Stati membri huwa impossibbli li wieħed jagħmel valutazzjoni. Għalhekk kien nixtieq ngħid li dan huwa kulmaw huwa sejjes. Sejjes torbju. Din hija ħaġa kompetenza tar-Rumanija, kompetenza nazzjonali tar-Rumanija, jien nippretendi wkoll is-sistema ta' ġustizza ta' rumanija jistabilixxu r-regoli tagħhom kif ukoll eh, ovvjament bbażati fuq il-prinċipji Ewropej. Ma aħna ma sfortunatament m'għandniex stat ta' dritt fir-Rumanija. Għandna għanna ħafna xogħol biex naslu hemm, imma jiena nippretendi l-Parlament li li jmiss jgħati tifsira tal dak li hu stat ta' dritt u jimplementa. Għanna komissar, drax kolleġ, Romunija jesti tara me. L-onorevoli Zoana, kollegi, komissarju, pajiz, Romunija hija pajizi, u sakemm edaw, edaw, ma permettix li kunem gideb. Hemm stat ta' dritt fir-Rumanija ċerta partijiet eh, politiċi ta' Rumanija qed jippruvaw ipinġu stampa differenti. Il-partit tal-oppozizjoni u fl-interess ta' ċerta partiti Ewropej ukoll u għal din ir-raġuni l-immaġini, l-stampa tal-sistema tal-ġustizzja Rumanija hija eh, mewġa. Għal kif provaw sentenzjar anke meta jkun hemmx provi għati jipprova jagħmlu pressjoni fuq is-sistema ta' ġustizzja biex jevitaw li ċerta nis eh, eh, ma jsir xej kontra dawk li huma relatati magħhom. Meta ikunem hemm elementi li huma eh, soġġetti għal dibattitu mill-punt ta' vista legali u ma l għal għandhom jagħmlu u ma jagħmlux pressjoni fuq il sistema ta' ġustizja ta' li qed nisimgħu llum, dak li qed naraw illum u il-President jiwaqqaf il-kellim. Norvori Gomez. Jena votajt biex Rumanija tidħol fin Ewropea u ġiliet kontra dawk li xtaqu zommon barra fuq specialment fuq il-moratorium ta' l-adozzjoni ta' tfal. Jena eh, kont favur eh, dawk li kienu kontra eh, l-esportazzjoni ta' tfal ta' Rumanija ħafna snin jiena skandalizzata li eh, eh, hemm president li mbaqqas biss jindenja ruħu jkun hawnhekk. U li ħoloq eh, organizzazzjoni kriminali biex jisraq miljuni ta' fondi. Jiena bħala soċjalist Eh, nipretendi aħjar mill-familja soċjali għalhekk. Man lebda problema biex nikkritika dak li qed isir fir-Rumanija u nixtieq nara li fl-aħħar il-grupp tiegħi eh, kondanna il-Partit Soċjalista fir-Rumanija. Dan huwa stat ta' dritt mhux biss fir-Rumanija imma anke fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu nappoġġaw dawk iċ-ċittadini eh, li tolleraw il kondizjoniet ħarxa ta' xitwa biex jitolbu eh, riformi. Grazzi ħafna. Jiena eh, nintervjeni minn naħa soċjalista ma nitkellem bla bl-Ungarijs, bl-Lak li huma lingwi uffiċjali. Il-dibattitu dwar il-ġdida kontra korruzzjoni, l-istat ta' dritt u demokrazija eh, u d fundamentali u ħafna drabi jiġi imminat f'dibattitu b'akkużazzjonijiet eh, dawk li kienu suġġetti l-artiklu 7 għax ma rrispettawx il-prinċipji tal-artiklu 12 tat Trattat Ewropea kien hemm eh, riformi kostituzzjoni li jmorru kontra, ma li fundamentali huwa li x-xogħol għad irid isir. Hemm mekkaniżmu li wieħed jista' jabda fuqu biex wieħed ikun jista' jivverifika li qed jiġu rispettati l-prinċipji li hemm fl-artiklu tal-Trattat tal-Ewropej l-Istat ta' dritt, drittijiet fundamentali kwalità ta' demokrazija u ġlida kontra korruzzjoni. Dawn il-mekkaniżmu Sinjura Juroħa hija għandu nitwalbu nitolbu l-Kommissjoni jekk aħna nitolbu għal il-Kommissjoni li għandha tiġi għandha tiġi fil-Parlament li jmiss. Grazzi, President. Passi la parola Madame Jourova. L'onorevole Jurova. Grazie ħafna President, onorevoli membri, l-għol qabel kollox, Nishti najt li nemmen li jina għat reprezenta il-Kommissjoni kollha. Pala reazzjoni għal dawk li kritikaw il-Viċi President Timmermans. Mhux qiegħed eh, eh, Franz Timmermans kien involut forma intensa f'dialogu mal-awtoritajiet tar-Rumanija u m'għandux jiġi kritikat b'xi mod jew ieħor għamel xi ħaġa negattiva kontra r-Rumanija. It-tieni kommenti għaj, kommenti għaj u għal-Kommissjoni ma tintaħalx fil-każijiet individwali. Dak li għaret il-Sinjura Grappini, aħna ma ninterf ma nindaħlux fil-sistema fil-każijiet individwali. Aħna nħarsu lej is-sitwazzjoni sistematika, is-sitwazzjoni tal-leġiżlazzjoni għalhekk aħna qegħdin nindirizzaw il-tibdil leġislattiv li saru fil-Rumanija għax l-effett kumulattiv ta' daw it-tibdiliet individwali jistgħu waslu għal ksur tal-stat ta' dritt fir-Rumanija. L-aħħar kumment le, Sinjora Morvej, ma nafx. Ħassi, niftakar. Eh, nafx il-kazi, ma niftakar il-kaz tiegħi fl-2006. Jiena ġejt akkużata b'korruzzjoni fl-2006. Każ politiku maħmuġ ħafna, motivat bil-teressi politiċi u kien teatrin għal mezzi ta' xandir. Għadni niftakar għat li kont edha l-ħabs li għasal segunda wahda ma' mint li kienem kunem xi imħallef f'pajizi ħajbatni l-ħabs. Jena kont nemmen li kienem ġustizja indipendenti f'pajizi u l-kas qatt ma wasal fil-qorti għax ma kien hemm l-ebda evidenza. Kien kienet kampanja maħmuġa eh, mamula għal skop ta' mezzi ta' xandiri. Niftakar li dan huwa li kienet ir-Rumanija li offrit idna eh, xor. Affettwa wkoll il-familja tiegħi, affettwat il-familja tiegħi, jiena ħdimt fir-Rumanija dak il-pajis tani opportunità biex biex, biex nati eh, kapacitajt tiegħi u jien l-aħħar persuna li li sta jiġi akkużata li ħadu prova tagħmel xi ħaġa kontra Rumanija. Jiena naqsam magħkom l-opinjoni li fir-Rumanija nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn it-tibdiliet ikunu irreversabbli fil-sistema ġudizzjarja fej kunem eh, ksur sistematiku ta' stat ta' dritt fejn l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura hija f'periklu. Jena kont insegwi mill-qrib dak li qed tagħmel ir-Rumanija biss mill-eżerċizzju CBM kont kontenta dwar eh, l-riforma kienet miexja fi triq tajba u fl-istess ħin kelli biżgħat dwar it-tibdiliet li bdew jeħtlu imuru f'direzzjoni opposta, direzzjoni ħażina. U aħna qegħdin hemm dak il-punt issa. Il-ġudikatura indipendenti hija pilastru ewlieni ta' stat demokratiku. Hija xi ħaġa li damet eh, ħafna snin biex tiġi mamula biex naslu għal sistema konstituzzjoni ekwilibrat biex ikonna ġudikatura indipendenti b'saħħitha bħala waħda mill-pilastri tagħha. Ma tista' tiġi mkissra. Tista' tiġi mkissra mill-lejl in-nar. U dak li l-Kommissjoni ma tixtieq li tara fir-Rumanija. Dibattitu għadu għaddej jiena naqlem naqbel ma dawk fosthom li qalu li Rumanija u n-nies ta' Rumanija ħaqhom aħjar, id-dibattitu u għaddej f'livell tekniku u jarġa l-ura li l level politiku nispera li konna dialogu pożittiv li wassal għal tibdiliet pożittivi u riforma. Un komplu fitri tajba, grazzi. Merci. Non, monsieur, monsieur Pavel. Grazzi għafna. Pavel ma nistax ma nistax inħantik l-opportunità nitkellem, wasal fl-aħħar biss jekk għandek eh, xaħġa stajt fuq il-point of order inkella le. Kjoġbok. Spieċini, enti kellek eh, tasal qabel kieku titkellem, għax issa eh, id-dibattitu, issa